il-votazzjoni fuq dan ir-rapport ser isir fi 11 nofs. U għalek, issa nistaw naddu l-aħħar dibattitu tal-għallejla u għamnek għanna rapport miktub mill-Onorevoli Jim Higgins fuq il servizz ta' pedaġġ elettroniku u sistema ta' vinjetti għal vetturi ħfif privati Ewropej. Mr. President, as Europe's road infrastructure is aging and needs għanna bżon iktar investiment f'dan il-qasam, għalek il-rapporti għajet jgħamil numru ta' mistoqsit importanti, kif aħna nistaw inkomplu l-infrastruttura b'mod ġust minn ma nostakolaw il-suq intern fil-ġejjini. Kif nistaw nassikuraw li il-prinċipju fejn minn niġe seħalla sibqa' mek u xinu l-aħjar kol kif aħna nistaw nimplementaw nollijiet elettroniċi effettivi fl-Europa. Meta aħna fassanna dan ir-rapport jiena kont konxju li anka l-EETS kienet qed tiżażappuntana xi ħaġa li l-Kummissjoni innifisha ġibdet l-attenzjoni dwarha. Forsi kienet neċessarju l-Komissjon biex imorru lura u jikkonsidraw li fas leġislazzjoni ktar b'saħħitha, speċjalment fanni ta' regolament sabiex jħaraw x'jista' jkun ITS effettiv. Waħda mill-kwistjoni prinċipali ir-rida tal-partijiet interessati biex jaddattaw jaddattaw għal IETS. Meta niġu għal nollijiet elettroniċi tal-Unjoni Ewropea wara diskussjoni li aħna kellna ma' dawk li joffru nollijiet u dawk li joffru servizzi jidher li il-partit interessati li tkollhom rida biex ipoġġu servizzi f'waqthom biex ikunu aktar effettiva għal min jużhom. Sabiex aħna jkollna ITS e effettiva għall-utenti, din hija kwistjoni politika u mhux teknika, u jiena tal-opinjoni wkoll il-possibilità li jkollna unit wieħed li jintuża fost it-toroq kollha tal-Unjoni Ewropea e, ġifiri li jkollna e, sistema ta' vinjetta għal vetturi fif privati Ewropew din hija possibbli dawn l-istokki jridu jinbidlu u nittama l-komissarju jismani u huwa l istess opinjoni rigward eh, nollijiet bla ostrakli. Hawnhekk ikolli ngħid jien jiddispjaċini li l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni mhux qed tesplora din il-possibilità b'dettall, però nittama u nħeġġeġ li jittidu aktar passi l qoddim sabiex inħeġġu l-uża tagħha fost l-Unjoni Ewropea kollha kemm jien naħseb mill-perspettiva tal-kwistjonijiet jinnaħseb li ħlas eh, proporzjonat u adegwat u eh, fuqtu. L-utenti għandhom ikomplu japperaw b'tali sistema madana kollu il-prezzijiet juru li dawn il-prezzijiet għandhom ikunu proporzjonati. L-istati membri għandhom ikunu mħeġġa biex għal kull ġermat xur jaraw li il-mizzata dan in-nol ikun adegwat, ikun proporzjonat għal annuali, eh, annwali, ma situazzjoni prezenti fċertu stati membri ili il-vinjetti tal ġimgħa tista' tkun erba darbit iktar minn min eh, nol wieħed. U jiena nħoss li ċertu stati membri għandhom ikomplu jkunu liberi biex jiġbru il-miżati għal anki l-bini tal-infrastruttura tagħhom fiħdan il-ġurisdizzjoni tagħhom. Naqbel ukoll mal-perspettiva tal-Kummissjoni rigward il-ħlasi tal dawn il-vinjetti biex ikunu kemm jista' jkun sempliċi għall-utenti tagħhom u għanna nixtu l-attenzjoni fuq il-fat li konna bih ta' vinjetti jew ta' nollijiet li kunu adegwati u jintlistaw jintlaħqu mill-utenti. Aħna ser ikollna b'dan il-mezz inqas niġġis, aktar aċċess għas-suq u naħseb li fuq kollox irridu wkoll eh, niġbru l-flus sabiex ntejbu l frastruttura tat-toroq. Nittama l-Kummissjoni tkun tista' tilħaq tagħmel dan kollu. Jekk dan ma jsirx, il-rapport jkun ħolma u nittama li jiena nkun nista' nagħmel minn kollox biex dan isir realtà. Danke, Herr Berichterstatter. Grazie ħafna. Rapporter. Naddu issa l-proċedura kħeġ tijaj, għandi erba kellima li talbu li l-mikrofonu fuq dan il-punt, lest li naddi l-mikrofonu l-kull wieħed minn dawn il-kellima, l-ewwel l-Onorevoli Banki. Grazie ħafna, President. Kollegi. Jena naħseb li il-koll naqblu dwar il-fatt li s-sistema Ewropea ta' noll elettroniku musser jaħdem. Irridu nifmu għala kif għalinna l-Onorevoli Higgins, il-rapporter, ma ħadmitx għaliex m'għandniex regolamentazzjoni b'saħħetha biżejjed li tkun torbot l-istati membri kollha. Minnar ma jkollok prinċipji fundamentali, minnar ma jkollok Eh, sim ta' peace u minnajr ma jkollok strutturi komuni ma tistax tistenna li jkollok sistema li taħdem u tkun efficienti u għalhekk jiena naqbel ma dak li qal rapporter l honorable Higgins. Min juża irid iħallas u min inniġġes irid iħallas, imma biex tagħmel dan irid ikollok il possibilta li tħallas dawn in-nollijiet U għalek dan it-tip ta' EETS, dawn il-flejjes li ġibu miegħu, irridu ninvestu għamil ġdid fl-infrastruttura. Għanna eżempji tajbin fuq dan u għalek għanna nipaw namlu bħalhom. Grazzi, nkellim li jmiss. Με την επιβολή τελών χρήσης υποδομών στους αυτοκινητοδρόμους στα... Grazzi, President. Fil-sistema ta' li għanna bħallissa min juża jħallas, iktar mill-li min ħallas it-taxxa jħallas, jippermettinna li jkollna kompetizzjoni ndaqs, speċjalment fil-kummerċ eh, li juża il-toroq b'ħafna karreġġati, b'veloċità għolja, eccetera, u għalhekk din hija sistema ġustifikata. Ma jekk irba din is-sistema tkun waħda proporzjonata u li tqis l-ispejjeż differenti li hemm minn pajjiż għal ieħor. Ir-rapport Higgins jara fid diżappuntana fir-rigward iż-żewġ xkiel li hemm fit-twaqqif ta' sistema effettiva għan-nollijiet elettroniċi fl-Ewropa. L-ewwel nett l-immobilità tal-Istati membri li tibqgħu websu rashom għal proċeduri li hemm bżonn jiġu adottati biex bekk ikun hemm eh, sistema elettronika ta' nollijiet. Minflok nista' jkollna sistema ta' vinjetti li tista' tkun effettiva u li tipprovdi da kollu li huwa neċessarju biex bekk intejbu l-infrastruttura tat-toroq. Grazzi. L-Onorevoli Paxka, nkjożbok. Grazzi ħafna, President. Jiena vera kontent li l-Kummissjoni Ewropea fl-aħħar mill-aħħar aċċettat li l-proġett ta' sistema Ewropea ta' noll elettroniku kienet falliment sissa. Kien hemm ħafna mekkaniżmi, ħafna qodot li jużaw l-Istati membri biex wieħed aħallas nollijiet fit-toro, fil-viljetti ħafna, per eżempju tollgate li taħdem bil-microwaves, eh, sistemi elettroniki ta' nollijiet, miżati li jinġabru minn frontiera l-oħra, naħseb li diffiċli li tagħmel armonizzazzjoni sistematika u naħseb li l-futur huwa li taħdem nollijiet elettroniċi li jaħdmu bis-satellita saħansitra. U naħseb li bekk dak li jkun jkun jista' jirfa' l-pis tiegħu skont kemm juża t-toroq u skont kemm inġess. U bekk ma jkunx hemm konsegwenzi fuq il-protezzjoni tal-livell privat, imma l-importanti huwa li jkollna sistema mhux komplessa għat trasport kummerċali. Iżmin biss tina parir, nkunu nafu eżattament kif ċettadini jkollhomx għalfej jkollhom monitoraġġ ta' kollox anke sa meta jkun qed jisuqu l-karozza tagħhom fit-toroq. Grazzi l-Onorevoli Ferreira. Grazzi ħafna President. L-infrastruttura tat-toroq twieġeb għal ħtiġijiet soċ-ekonomiċi, trasport, mobilità tan nies u l-prodotti. Dawn huma ħtiġijiet li ma jistgħux jiġu separati mill-kuntest reġjonali. Speċifiċitajiet reġjonali għandhom ikollhom influenza fuq kif infrastruttura tiġi użata u dan jinkludi wkoll jekk tintroduxi xew le nollijiet u min jew le għandu ħallas għad dawn il-nollijiet Fil-Portugal l-introduzzjoni ta' nollijiet fil toro veloċità għolja f'reġuni fejn madam ma kienx jeżisti wassal għal diżastru sħiħ għall-ekonomija lokali, għall kumpaniji żgħar, għall mobilità ta' ċittadini u anke sikurezza fit toro Nafu issa li ħafna mitħul li ġi ġenerat spiċċa biex jintuża biss biex ikun hemm manutenzjoni u zamma tal-dawn is-sistemi ta' nollijiet elettroniċi. Għalhekk ma nistgħux ninjuraw l-esperjenza diżastruża li kellna ta' sħobijiet privatu pubbliċi wkoll. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi. L-aħħar minuti fidejn il-Kummissarju Semeta. Thank you, Mr. President. Grazzi President, membri onorevoli, nishtiq nirringrazzja l-rapporter u l-membri għal dan il-rapport komprensiv u għal-ħafna mendi li tresqu għal strategija ta' servizz Ewropew ta' noll elettroniku interoperabli u nollijiet għal kostituenti kollha. Il-Kummissjoni taqbel ma' diagnosi jorbanġar parti tagħha tar-rapport fl-inizjattiva speċjalment din is-sema biex ikun hemm nollijiet skont id-distanza jista' jkun hemm dispożizzjonijiet għal karozzi privati biex bekk inġestu il-konġestjonijiet u nindirizzaw id-diskriminazzjoni mej utent għal ieħor kif ukoll id-drittijiet tal-utenti fuq it-toroq. Kemm jista' jkun possibbli għandna nħallu flessibilità f'idejn l-Istati membri biex bekk jażlu huma l-miżati għannollijiet fossi l-possibilità għal miżati ta' konġestjoni u jażlu wkoll l-allokazzjonijiet ta' dħul tagħhom. Dan jindirizza talba minn ċertu emendi li l-istati membri għandhom ikollhom iktar jett biex jistabilixxu il-livell ta' nollijiet u l-prezz. Aħna naqblu li l-twettiq reġjonali ta' servizz ta' nollijiet mister iwassal biex nabbondonaw lan ta' kopertura Ewropea sħiħa. Kopertura Ewropea sħiħa hija lan ta' direttiva, hekk kif ġie deċiż mill-leġislatur Ewropew u aħna Bir-reqqa ħana ħanoqodu attenti għall proġetti reġjonali biex naraw li jkunu jistgħu jintużaw għall-Unjoni Ewropea kollha. Biex nagħlaq nixtieq nisħaq minn ġdid li fir rigward il-progress ta' li ETS permezz ta' skemi fuq il-post fuq livell reġjonali jekk ma jkunux ta' suċċess, il-Kummissjoni lesta terbda b'inizjattiva leġislattiva ġdida hekk kif inhu xira. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Grazzi ħafna. Kummissarju, dan item dan il-punt fuq l-agenda tagħna għallejla fuq ir-rapport Higgins. Il-votazzjoni ser isseħ għada fil-11 u nofs ta'